Comunico di aver ricevuto dal... Irċevejt mill-grupp tal-Alde din it-talba ta' nominazzjoni fil-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u Enerġija l-Onorevoli Kokmerin maħtura membru minn flok l-Onorevoli Tazzik Mazzarik.